formeta ma' artiklu 68 tal-regoli ta' proċedura jiena se nifirma sit atti li għandhom xjaqsmu ma' proċedura ta' kod deċiżjoni dawn tistaw tizzibjon fil-dokumenti tagħkom tal-lum. Signori, dwar eh, la bozz tal-aġenda, eh,